So, colleagues, we're... Um... Kollegi, il war f tajjeb. Se nibdew, um, il-president ta'kom wasal 10 minuti tard. Illum ġurnata minn dawk li wasal tard darbtejn, skużawni. U qed nara li laqqas ma tantaw ħafna nies fil-kamra kieku nista' nagħti premju mill-Komitat Libe, naħseb illi l-ewwel wieħed illi nati ikun lilek. Marriċ nimbarazzak. U eh, forsi nati uh, eh, xi premjijiet u koll l-staff. Grazzi tal-li edin għawnek. Mela, jista' jkun li għandna ftit problema u kol minħabba l fat li l-lum se nibdew fit-tlieta u l-lum bdejna fis-satejn. Skużawna, niskuża ruħi ma' kulħadd kienet eh, ġurnata pjuttost eh, stramba kena l-vot, għalhekk jiena niskuża ruħi ma' ma'kom il-koll u mod partikolari mal-mistiedna tagħna din il-laqa hija mxandra wkoll fuq l-internet u anke minħabba il-fatt li n-nies illum il-ħamis ikunu jridu jivvjaġġaw lura d-dar. U eh, sur Boni se jibqawnek nekmana nimmaġina il-laqa kollha jew kważi għaw eh, membru sħiħ ieħor. Le, membru wieħed sħiħ hawnhekk. Tajjeb, mela, jekk intom eh, ma sibu ebdoġezzjoni li aħna nkomplu jiena qatt ma kont f'sitwazzjoni fejn kien hemm tant ftit nies li qed jattendu għallaqa. Imma din naħseb li hija biss raġuni strutturali minħabba li eh, il-ġurnata kienet stramba, kellna l-vot fuq il-PNR, n-nisġew hawnhekk ivvotaw malajr u telqu il-barra. Mela ħanibdew bil-punt punti 7, 8 u 9 se naħduhom flimkien. Il-okta, l-evalwazzjoni ta' teddida ta' kriminalità organizzata fuq l-internet. Għanna s-sur Van Gemmet mana, aħna sen ħarsu lejn dan l-studio fuq il- ċiber sigurtà fl-Unjoni Ewropea u l-lin minna. Unbatem u koll studju iħor fu il-konflitti, il-libertà u il-sigurtà. Għanna unek maħna u koll il-Dr. Nicole van der Merlin u eh, Eun Joe mill-Rand Europe. L-ewel se nibda billi nati il-kelma lil-Sur Van Gemmel li huwa l-Viċi Direttur ta' l-Europol se jispiegawna jamluna prezentazzjoni tal-evalwazzjoni ta' teddida mill-kriminalità organizzata Grazzi ħafna, President, u grazzi tal-li istidentuni biex niprezenta l-lokta illum. Jena nishti insemmi eh, dossier li għallaqtuħ xieġi majlu u fuq il-regolament tal-Europol nirringrazzja li lek imma mux bess anke l-membri tal-Komitat Libe u nirringrazzja l-Sur Istamera għal xol illi għamiltu għalix il-regolament tal-Europol kien dossier ta' sewi komplikat, kellu ħafna implikazzjonijiet, ħaftit ħin imma grazzi għal pozizjoni ta' u presidenza tal-Lussemburgu irnexxinna nal-uħ ġit. Naħseb li dan ukoll huwa suġġett li se niddiskutu ħillum biex insibu il-bilanċ bejn l-oqsa legali minn banda u anki s-salvagwardja tal-libertajiet ċivili u libertajiet fondamentali taċ ċittadini tagħna. Għalhekk jiena marriċ illi nibda minnajr ma nesprimi ringrazzjamenti tana. Mela jiena l-lum rrit natikom ideja ta' xinu ma teddidiet mill-ċibernetiċi mill-kriminalità organizzata mill-perspettiva tal-Europol u se ngħidilkom ukoll xi ftit dwar l-akbar sfidi li qed niffaċċaw direttur Rob Wainwright kien hawnhekk xi xar ilu Eh, jitkellem fuq il-ġlieda kontra terrorizmu, fuq il-kriżi tal-migrazzjoni u eh, anki il suġġett tal-lum huwa suġġett importanti aħna dejjem inkunu kontenti li konna l-opportunità li niġu hawnhekk niddiskutu magħkom biex ngħidulkom x'aħna qegħdin nagħmlu. Ħamela ħanajdilkom l-ewwel iċ-Ċentru Ewropew tal-Kriminalità fuq l-Internet dan anħollo sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' twieġa għat-teddida tal-kriminalità eh, organizzata fuq l-internet. U skont il-mandat li aħna rġavejna mill-Unjoni Ewropea aħna bnejna fuq l-arfin esperti li kena diġa dak iż-żmien u applikajna il-modell tal-Europol biex nikkoordinaw il-ġlieda kontra t-teddidiet ċibernetiċi. il-ċentru tana huwa parti mill-Europol u l-ewwel rwol tiegħu huwa li jkun parti minn netwerk ta' skambju uh, eh, bazat fuq netwerk ta' 28 stat membru u 25 eh, pajjiżi mhux barra mill-Unjoni Ewropea. Aħna naħdmu ma' ħafna msieħba internazzjonali bħall interpol pajjiżi bħall istati Uniti, l-Kolombja, Norveġja u oħrajn. U rrit nsemmi wkoll illi aħna naħdmu eh, f'wieħed mill-loqsa l-aktar b'saħħithom għal protezzjoni tad-data u issa dan il-qafa se jissaħħaħ bir-regolament il-ġdid. Se nifoka fuq tliet toqsma fil-qasam tal-kriminalità ċibernetika, eh, frodi online, ġifieri eh, prodotti falsifikati, frodi bil- bil-karti ta' kreditu, sfruttar sessuali ta' tfal. U eh, aħna fl-2015 tajna għajnuna iktar eh, fiktar minn mit operat, operazzjoni kbira u eh, mezz ta' innovativ ħafna li aħna ħdimna bih kien il-GCAD. Dan huwa kontest fejn l-istati membri jifmu li hemm bżonn li jkun hemm skambju ta' informazzjoni anke lil mill-frontieri tagħna. Dan huwa Joint Cybercrime Action Desk, dak huwa l-JCAD hemm eh, liaison officers minn seba stati membri u erba mhux stati membri jagħmel eh, investigazzjonijiet u jħares mhux biss mill-perspettiva nazzjonali lejn problema imma perspettiva sopranazzjonali u bekk tkunu nafu x'inhi l-aħjar mod li aħna nindirizzaw il-problema rritnajt illi dinja xi ħaġa illi ħarġu biha l-Istati Membri u hija mmexxija mill-Istati Membri. Naħseb meta wieħed iqis dan l-approċċ irnexxinna permezz ta' JCAD nalqu 10 um, ehm, investigazzjonijiet fuq il-kriminalità organizzata fuq l-internet il-verżjoni ta' l-IOCTA tal-2015 tati perspettiva differenti minn eh, evalwazzjonijiet ta' teddida li siru mill-settur privat il-lan huwa li dan il-dokument jati eh, stampa ġenerali tal- ta' xena fejn issir din il-kriminalità ċibernetika un bat anki il-problemi li nifacċaw u il-soluzzjonijiet possibli bazata fuq l-industrija, settur privat u anki l akademija Il-ċiber kriminalità hija industrija li qiegħda dejjem tikber u ssir iktar aggressiva u eh, minna ħatana naraw ukoll illi kriminalità organizzata qiegħda dejjem tkun aktar involuta Jiġifieri l-estorsjoni, l-estorsjoni anka ta' persuni privati mhux qed tkopri eh, essaġ dan din iċ-ċiber kriminalità. Dan ifisser ukoll illi minħabba id-disponibilità ta' tal ta' din tip ta' kriminalità online anka um, attackers li mhumiex daqshekk li m'għandhomx daqshekk ħila xorta jistgħu jkollhom eċċess u jattakaw il-capability. Mbagħad hemm ukoll ir-ransomware attacks dawn huma l-ikbar tattita fil-fatt żewġ terzi tal-istati membri qed jagħmlu investigazzjonijiet brabta ma' din it-tip ta' ransomware. Il-sena li għaddit konna dejjim b'operazzjoni partikolari u użajnija sabiex naqbdu attak ta' cryptoware partikolari. Fil-fatt, kien dan kien jinvolvi l-użu ta' il-fuq minn miljun magna madwar id-dinja. Barra minn hekk irnexxilna mhux biss nidentifikaw il-vittmi, iżda li niprovdulhom għodda biex inkunu biex inkunu nistgħu ngħinuhom. Jiġifieri, meta wieħed jiġviri jekk intom issiru vittmi wkoll ta' cryptoware tafu li hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu. Mbagħad hemm ukoll ukoll il-kustjoni tal-malware malware illi hija illi u barra minn hekk hemm ukoll l-invest il, il, il ġestjoni debboli ħafna minnaħa tal-banek sabiex um, nindirizzaw anka problemi li diġana nafu bihom. Dan iwassal għal abus kriminali tal-encryption illi nafu bih u ninistaw ntejbu. Rigward eh, l-encryption, fil faddinja xaħġa xi ħaġa li aħna ġbidna l-attenzjoni fuqha, U fil-fatt fl-2015 biex intikom eżempju, iktar minn tlet kwarti tal-investigazzjonijiet eh, kriminali involvew l-użu ta' encryption fil-komunikazzjoni u anka f'operazzjonijiet ta' profil oli online fostom Gig Mozart indunajna illi il-fuq minn 62% tal-messagġi li ġew skambjati bejn il-membri ta' dan il-grupp eh, kriminali uh, sar permezz ta' software ta' encryption li huwa disponibbli. Sa dak iż-żmien ma kellniex biżejjed informazzjoni u ma kellniex lanqas eċċess għall-evidenza. Dan ifisser mill-att tiegħi illi kelli bżonn ta' monitoraġġ ta, ta' din l-attività, kelli bżonn ukoll ta' ta' l-aġenti tal-pulizija u l-infurzar tal-liġi biex jaġixxu. Jekk messaġġ ikun encrypted, spiss Il-fatt ehm, dan aspett huwa partikolarment eh, diffiċli, però nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt li l-Europol bħala rappreżentant tal-infurzar tal-liġi qatt ma talab għal l prohibizjoni tal-encryption din miex xi ħaġa li aħna namlu. Namlu, rridu namlu distinzjoni bejn komunità tal forzar tal-liġi li nirrappreżentaw aħna u kol is-servizzi tal-intelligence illi jista' jkun li għandhom ukoll opinjoni differenti fiħdan il-Europol konxi tal-fat il minar encryption b'saħħita l-internet ma jistax jaħdem la issa u sqanqas fil-ġejjeni. Li qed nitolbu huwa sabiex il-leġiżlazzjoni tkun iktar ibbilanċata u tagħti aktar setat lill awtoritajiet infurzar tal-liġi biex jitejbu l-investigazzjoni ġudizzjarji u sabiex jiġu kastigati dawn it-tip ta' reati u sabiex inħarsu kol id-drittijiet tal-vittmi. Naħseb illi hemm serje ta' miżuri illi l-Unjoni Ewropea tista' tieħu sabiex ittaffi l-isfidi mingħajr ma xejjen it-teknoloġija. Ovvjament dan mingħajr ma noqogħdu nidħlu mit-tieqa. Per eżempju, nistgħu nagħmlu armonizzazzjoni tal-liġi. Però, ippermettuli li l lura għal lajokta u il-virtual currencies, il-muniti virtuali. Bil-fatt, il-bitcoin kull majmur jmur qed jintuża dejjem aktar mhux biss darknet iżda anka għal reati in ġenerali online. Aħna nħossu li rridu napplikaw il-regolament għal ħassil ta' flus hawnhekk ukoll, eh, però dan japplika biss għas-settur finanzjarju għal issa naf u koll illi il- ehm, eh, u issa xi eh, sejbiet qabel ma nikkonkludi. Il-każijiet ta' ksur żdiedu fil-fatt anke fl-2014 rajna żieda kbira u fil-qasam ta' frodi qed naraw mm, anka zida. Anka fil-kas tal-abbuż ta' tfal kien hemm zida um, ehm, u xejrit ta' live streaming ta' abbuż ta' tfal. Bar minnek kien hemm ukoll materjal indeċenti autoġenerat illi kull ma jmur qed jiġi ċirkola dejjem iżjed. Għalhekk biex nikkonkludi nista' ngħid hekk dawn huma ir-rekomandazzjonijiet sabiex nkun biex nindirizzaw iċibar kriminalità b'mod effettiv il-leġislatur irid jgħaddi l inforzatur lodot it-tajba, partikolarment biex tkun tista' ssir investigazzjoni brabta mad-darknet u mal-encryption u tinżam l-unanimità. Barra minn hekk ehm, irridu nindirizzaw mhux biss is-settur finanzjarju iżda anka l-akademja. Importanti li nżilu il-kuxenza fiħdan il-kapaċità fil-fiħdan is-settur tal-infurzar tal-liġi. Barra minn hekk għanna nużaw l-odda li għanna dispozizjoni tagħna fostom id-databases tal-vittmi tal-identità, hemm bżonn nindirizzaw ukoll l-effetti tal-encryption, ridu regoli għal muniti virtuali u wkoll regoli ġodda fuq il żamma tad-data. B'dan, b'dawn il-miżuri nħossu li nistgħu nixbu bilanċ bej il-privatezza u anka l-infurzar tal-liġi illi titlob kuraġġ politiku u sens qawwi ta' responsabilta biex niksbu il-konsens pubbliku mixtieq wara Snowden Leaks. Ek kif aħna niproċedu bil, biex nejtek bil-ħajja tagħna online, l-Europol hija lesta li tassistina Eh, mill-lat ta' infurzar tal-liġi sabiex l-attività tagħna online tkun aktar regolata u mħarsa. Grazzi ħafna, Dr. John Despos. Eh, skużawni, issa nilqa l-Sur John Despos li huwa riċerkatur mill ehm, u, assistent professur ċentru tal-istudji dwar il-konflitt, libertà u sikurtà, CCLS. Grazzi ħafna Sur President, forsi tistaw titfaw l show fuq l-screens. Great, thank you. Uh, good afternoon. Uh, on behalf of my colleagues. Għan of senari tajab, fissam il-kollegi nishti n-ringrazzjakom għal din l-istadina sabiex n-prezenta il-rizultati u s-sejbiet principali ta' dan l studio brabta ma' ċiber kriminalità. Meta biex nidentifikaw dawn l-sfidi, aħna fil-fat ġena mitluba nifukaw fuq il-kwistjoni ta' l-encryption, l-anonimat, illi hija l-anonymization bl-Inglis, u anka fuq il-cryptocurrencies, pal per esempio Bitcoin. Jiġifieri l-istudju tagħna qed jifuka fuq dawn it-tlet oqsma. Barra minn hekk qed jisħaq fuq uh, il-tlet oqsma li l-aktar qed ħasbuna Um, u brabtaw dejjem mal-politika ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Huwa rapport ukoll fuq uh, id-data mill-2014 li bħalma qal il-mistidem ta' qabli kienet is-sena fenomenali għal ksur tal brabta mal ħarsin ta' data. L-aħħar kuntest jirbot mal um, talbiet kontroversjali fuq l-internet eh, u l-infurzar tal-liġi brabta ma ċerta aġenziji ta' infurzar tal-liġi fl-Istati Uniti u xi każijiet anka fl-Ewropa eh, rigward il-dikjerazzjoni li il l-internet kol ma jmur qed imur dejjem iktar dark dan ifisser e, illi għandu ikon hemm bżonn ta' aċċess e, fil-fatt aċċess għal messaġġi li huma encrypted kull ma jmur fil-ħajja tagħna dejjem qed jintuża aktar. Hut minn dawn il-talbiet, minn dawn sejħiet għamilhom anka il-gvern e, Franċiż brabta mal-attakki terroristiċi ta' 13 ta' Novembru. Nishtiq eh, nibda bis-sejbiet prinċipali tagħna. Il-fokus tagħna fid-din id-diskussjoni kienet dwar il-mezzi teknoloġiċi u tekniċi biex namlu tajab għall attività kriminali online. is sejbiet prinċipali ta' dan l-istudju huma illi um, nuqqas ta' mem xanzi għafas legali effettiv li garantixxi il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali li jinsabu stipulati fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u dan ifisser illi l-internet kull ma jmur qed imur iktar dark, qed jisir dejjem iktar dark. Dan il-teknoloġija attwali tista' tkun ta' sfida. Iżda dan ma jwaqqafniex milli nieħdu miżuri um, radikali. fil fatt aħna smajna mill-interviews li għamilna lil Eurojust u lil Europol, anzi li saru minna ħatta l-Eurojust u Europol, illi l-ewel qabel kollox hemm bżonn ta' disponibilta tal-ħiliet tekniċi illi mhux dejjem ikunu disponibbli għalihom jew għall-awtoritajiet tal-istati membri. Issa, Em aħna fil-fatt insibu illi jisiru allegazzjonijiet dwar u l-aħħar sejbit juru illi il-maġġoranza tal-reati online jużaw mm, odot li aħna nafu ħafna dwarhom bħalma għal il-kellim ta' qabli dan juża jagħmel użu mill pereżempju tekniċi ta' l-inġinerija u mezzi oħra teknoloġiċi. Barra minn hekk aħna eh, inħossu illi l-aċċess mm, eccezzjonali u anka eh, aspetti ta' dan it-tip huma kontraproduttivi. Il-speċjalisti juruna illi id-domanda għal aċċess tista' tintroduċi saf D'iktar vulnerabilità. Barra minn hekk l-iżviluppi dwar l-encryption jistaw anka xejnu um, l-azzjonijiet tagħna. Palma għalu palma ser jgħidu iktar tard il-kollegi tagħna brabta ma' ċiber sigurtà aħna ma nħossux illi teżisti definizzjoni tal-ċiber kriminalità, il-ċiber sigurtà u anka l-intelligence, il-ċiberkriminalità jiġifieri tfisser affarijiet differenti u tista' tindirizza diversi miżuri wkoll. ċerta um, dikjerazzjoni dwar il-fatt eżempju li l-internet kull ma jmur qed isir iktar dark jitlob illi eh, huwa mhux ibbażat fuq eh, valutazzjoni sħiħa ta' dan il-settur. il settur It-tieni set ta' sejbiet jikkonċerna il-miżuri tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' ċibersigurtà. Dawn ibatu mill-istess tip ta' problemi. Um, Wawek naħseb illi tassib illi nsibu minn serje ta' studji hija illi bejn iċ-ċiber sigurtà u ċiber kriminalità hemm ħafna ma tantx distak eh, pratikament huma l-istess. Barra minn hekk il-politika eh, ta' ċiberkriminalità tal-Unjoni Ewropea tibna tibni fuq uh, eh, l-EC3 tal-Europol. Barra minnek, titlob ukoll jkun hemm bidliet fl-approċċ tagħna għal ċiberkriminalità. L-EC3 ġi żviluppat bħala parti mill-mandat tal-Europol sa mill-Settembru 2013 aħna użajna il-JCAT li qed jiġi diskrit bħala eh, program li jieħu azzjonijiet proattivi u il-ċiberkriminalità huwa min natura tiegħu transkonfinali. U fil-fatt Eh, iktar minn mm, iktar ma jemx sens li tistudjaħ biss fi stat membru wieħed minħabba propri natura tiegħu transkonfinali. Issa, huwa importanti li jkun hemm approċċ proattiv mm, li jpoġġi l-enfasi fuq eh, il- distruzzjoni iktar milli il-prosekuzzjoni ta' din iċ-ċiber kriminalità u anka il, il u in ġenerali nħossu li hemm bżonn ta' aktar ċertezza legali. Wassalni għall-aħħar lista ta' riżultati speċifiċi. Il-ċiberkriminalità jgħidu illi teħtieġ il-ħeffa jekk wieħed irid jiġbor il-provi u jgħidu li kooperazzjoni li teżisti bħalissa jiġifieri ftejmiet ta' assistenza reċiproka um-, huma jew ineffiċjenti jew inkella jdumu wisq. It-teknoloġija qiegħda tħaffef l-affarijiet u għalhekk il-proċeduri jridu jħaffu wkoll la aħna u eh, anki il- eh, rapporti minnant il-Konsil tal-Europa ma jarraw illi dan huwa minnu. Diskussjoni ila dejja dwar il-possibilità ta' ċess aktar dirett tal-informazzjoni li edha fidejn is-settur privat. Fl-ewwel rapport annwali tal-EC3 ta' ftit snin ilu, għamlu il-punt illi il-settur privat ma tantx rapporta reati ta' kriminalità fuq l-internet u r-rapport jgħid ukoll li għal bżonn li l-awtorità tal forzar tal-liġi biex jirċivu din l-informazzjoni direttament mis-settur u mill-industrija. Issa dis situazzjoni toħloq kwistjonijiet ġurisdizzjonali anki jekk din l-informazzjoni tittintuża Eh, fil-perspettiva tal-ġustizja kriminali. Għalek, aħna naraw il-ikbar sfida li għandhom l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi jappropri li jemżol li kollom affas legali qabel ma jamlu xejn iktar u dana directive on data processing for law enforcement purposes. And this is all the more the case since the Council of Europe's Convention on Cybercrime. The Dan jitlob illi nikonsidraw serjeta rapporti li huma problematiċi u li mhux qed jindirizzaw is-sigurtà uh, online kif suppost. Barra minn hekk l-istudju għamel ħames rakkomandazzjonijiet, tlieta minnhom jinsabu qudiem l-iskrin fuq l-iskrin tagħkom u tnejn oħra nkellimkom dwarhom. L-ewwel hemm bżonn ta' eh, reviżjoni tal-infrastruttura u s-setat ta' ċiberkriminalità. Dan jitlob li ninvolvu anka settur privat u kwalsiasi żvilupp irrid jisħaq fuq dan il-bżonn. It-tieni hemm bżonn ta' kooperazzjoni ma' partijiet terzi ikunu ikunux l-istati jew il-settur privat li għandhom bżonn li jiġu stabiliti limiti ċari dwar drittijiet tal bnidem u il-proporzjonalità. Dan jinkludi l monitoraċ tal- tal-Council of Europe Cybercrime Unit li li għajow u iċ kriminalità ma tistax tibqa' tuġi użata bħala ġustifikazzjoni ta' kif nimminaw il-protokolli ta' sigurtà ta' informazzjoni. Thank you very much and um... Grazzi. Issa għanna il-Dr. Van der Millen se jippreżenta studju fuq is-sigurtà ċibernetika fl-Unjoni Ewropea u lil-lin minna. Għandkom 10 minuti intom ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina biex nippreżentaw dan l-istudju. L-slide li jmiss. Mela, l-għanijiet ewlenin tal-istudju, s-sejbiet u l-alternativi politiċi tagħna. Il-ħsieb tagħna x'innu. Nidentifikaw il- teddidi ewlenin identifikaw il-capabilities ewlenin tal-Unjoni u dawk fl-Istati Uniti wkoll. Nevalwaw ukoll tal-istat attwali ta' kooperazzjoni transnazzjonali u perċezzjonijiet fuq l-effettività tar-rispons tal-Unjoni Ewropea. Issa se nkopri sejbi ta' l-lenin tagħna, teddidiet, capabilities eh, hawnhekk uh, fl-Istati Uniti, kooperazzjoni transnazzjonali u perċezzjonijiet. Dak li rajna bħala teddid huwa interessanti li Naddu għal din il-prezentazzjoni meta qabbel ma l-ewwel waħda fuq la jokta tal-Europol. Interessanti huwa li bażikament għamilna żewġ affarijiet aħna. In parti għaliex taqna nkunu ċari li l-evidence base ta' l-evalwazzjoni ta' taddit mhux necessarjament ħaġa li xtaqnija. Evalwajna dak li kien eżistenti u però rajna li dan ma kienx alternattiva għaliex l-evidence base użata ħafna drabi mhux ċara. Ma titbieċ mill-istess għafas ta' referenza dak xinu t-taddit għodda vulnerabilità kollox jintuża fl-imkien f'dan ir-rigward m'hemmx definizzjoni ċari ta' dak li qegħdin nitkellmu dwaru. M'hemmx interpretazzjoni ċara ta' x'inhu teddida u għodda. Xi ħaġa oħra li inkludejna fl-istudju kien il-perċezzjoni ta' x'inhi teddida jiddependi mill-indikaturi użati. Hemm argumenti għal inqas fid-dinja akademika li teddid ċibernetiku jista' jiġi minfuħ minħabba kopertura tal-medja u l-politiċi. Dak li provajna namlu apparti li nqablu l-evalwazzjonijiet attwali huwa li naraw kif nistgħu nispiċċaw b'qafas aktar armonizzat tal-evalwazzjonijiet tat teddit tagħna b'mod li jkunu aktar imsaħħin, speċjalment għaliex dawn l-evalwazzjonijiet jużaw il-xulxin, ikun hemm duplikazzjoni xi kultant u mhux u nuqqas ta' ċarezza fuq is-sorsi oriġinali. Hawnhekk niżilna x'ixtaqna nużaw bħala qafas jinkludi l-atturi l-atturi l odda u il-miri tat teddit Hawnhekk għandna punti li jinkludu kol forum ta' attak, etc. Il-ħsib tagħna kien li nnebħu il-ħolqien ta' affas koerenti. Imbagħad xtaqna ngħidu xi ħaġa sostanzjali dwar dan it-teddid, komplejna bil-tqabbil tagħna minkejja dawn l-eċċezzjonijiet kollha. Dak li tistgħu taraw li fost it tret actors l-aktar tlieta msemmija bħala ta' riskju kbir huma l-istati u l-kriminali ċibernetiċi u l-industrializzazzjoni ta' dawn ir-reati. Naraw l specializzazzjoni nies li jistgħu jixtru dawn it-tip ta' servizzi. Meta niġu għall-odda, il-malware hija prominenti ħafna, però il-malware tinkludi qatt ta' odda bażikament, ransomware eh, jista' jaqa' taħt il-malware pereżempju, trojans bankarji, ġifieri jekk se ninkludu l-malware bħala għodda ta' teddit irridu ninkludu l-oħrajn ukoll. Irridu naraw kif dawn kollha jaħdmu bħala sistema. Issa dan kollu kif se jisserraf eh, f'cyber capabilities. Aħna badna tlieta mill-ħames mir strateġiċi u l-ewwel tlieta jiffokaw fuq eh, ċiber reżiljenza, ċiber kriminalità u ċiber difiża rajna xem bħala aġenziji a cyber resilience għanna l-ENISA li tela rwol ċentrali. Tati konsulenza l-Kommissjoni u tiffaċilita ħafna attivitajiet ta' rispons u tejn l-Stati membri li għat mandomx sistema biex kun jistaw kollom din il-sistema. Fuq il-cyber crime naħseb koprejna li sitri b'mod estensiv diġa. U fis-cyber defense l-Unjoni Ewropea eh, taħdem fuq il-sigurtà nazzjonali, però u ukoll adottat fl-2014 mill-Kunsill u l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea tagħmel ukoll ħidmit biex s-saxħa dak li diġà hemm. Bħala parti mill-istudju xtaqna nqablu mal-Istati Uniti Hawnhekk għandna ħaġa kollox differenti, aktar komplessa għandha storja etwal u l-layering ta' aġenziji huwa ħafna aktar komplikat minn tagħna. Dak li interessanti huwa li hemm ħafna diskors dwar sim ta' informazzjoni u minkejja ħafna proposti u emendi il-ħidmiet għadhom għaddejjin anki minħabba dak li semma l-kellim preċedenti minħabba dan il-konflitt potenzjali ma' drittijiet fundamentali. Kanna detta li ma mux id-dettal kollu ta' l-Aġenziji Amerikan involuti fis-sigurtà ċibernetika. Xi ħaġa ta' high level ħafna din, ikolkom idea ta' kemm hemm aġenziji involuti. Issa bħala Cyber Resilience fl-Istati Uniti hemm il-Department of Homeland Security li għandu rwol ċentrali. Spist tissemma l-NSA ukoll. a eh, cybercrime m'hemmx aġenzija federali waħda, però hemm ħafna hemm l-FBI pereżempju li l-appruwa l-importanti u hemm ukoll is-servizz segreti li huwa parti mid department of Homeland Security u mbagħad eh, ċiber difiża Hawnhekk hawn strateġija ġdida ġiet ippubblikata strateġija din is-sena fejn l-Amerikan indikaw b'mod ċar kif qegħdin jiffokaw fuq l-offensive capabilities. Slide li miss. Kooperazzjoni transnazzjonali. Biex eh, naddu għal dan il-kamp, hawnhekk naħseb li kien ċar kif hija essenzjali l-kooperazzjoni transnazzjonali xi ħaġa enfasizzata anke minn azzjonijiet unilaterali minn ċerti kumpanniji li juru kif jekk inti ma tikkooperax mal-qasam privatu pubbliku inti jaf tagħmel ħsara lil ħidmiet oħra, ġifieri hemm sens ta' kooperazzjoni transnazzjonali bħala mod kif ma jkunx hemm dak tip ta' konflitti. Dak l interessanti huwa l-kellim li oħor semma' li l-proċess tal-MLA ġi identifikat bħala antikwat u għaxkiel ukoll u ukoll li ma kienx hemm evidenza ċara disponibbli Pero aħna semmejna studju u min-naħa taċ-ċentru ta' studji strateġiċi ċentrali li sab evidenza fejn il-każijiet jitkellmu dwar snin flok xhur, hemm xi evidenza ġifieri teżisti. Dan jiddependi mill-interpretazzjoni tiegħek però. Slide li miss. Però l-isfida tibqa bħalma ntqal bejn l-insibu bilanċ fattibli bejn ir-rekwiżiti tax xogħol u salvagwardja tad drittijiet fundamentali. Eżempju li semma meta għamilna l-intervisti, l-intervisti kien deċiżjoni tal-qorti fuq id-data retention. Xi ħaġa li xeklet l-operat. Tagħna, però din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha. Kien hemm ukoll xewqa għalla romanizzazzjoni akbar, speċjalment fir-rigward tal-flussi ta' informazzjoni bejn awtoritajiet tal-infurzat tal-liġi u l-prosekuzzjoni. Mela, bħala effettività, fej qegħdin. Huwa diffiċli biex t-inkajlu għaddejn anki għaliex ir-respons tal-Unjoni Ewropea għadu qed jiġi żviluppat. Kien nhar Tnejn f'nofs il-lej l-istituzzjonijiet waslu għal ftejim fuq id-direttiva nis e u l-istudju kien mitmum qabel dan il ftehim Jiġifieri ħafna mill-punti li semmew fl-istudju diġà ġew trattati. Għad hemm frammentazzjoni bejn l-aġenziji differenti fl-approċċ komunitarju, però is-sitwazzjoni qed il-kejb ability gaps bejn l-istati membri huma ta' sfida. Nafu li direttiva nis qed tipprova talab dan ix-xkiel, però għad irdu naħdmu aktar fuq l-effettività dwar l-approċċ regolatorju hemm bidla minn volontarju u informali għal volontarju u formali. Obbligatorju formali. Hemm vantaġġi u zvantaġġi eh, f'din il-bidla. Dwar it-qabbil ma l-Istati Uniti imbagħad dak li rajna meta qabbilna tnejn kien li diskussjoni dwar cyber security u l-proposti leġislattivi hija ħafna aktar pubblika. U f'dan ir-rigward naħseb nistgħu nitalmu xi ħaġa mill-Amerikani. Fis-sens li hemmhekk kien hemm aktar diskussjoni anke fil-medja. U n-nies setgħu jaqraw aktar ukoll fuq dak li kien qed jiġi diskuss. Mela, policy options fej edin. L-ewwel net nħedġu l Enisa, EC3, etc. li jkollhom armonizzazzjoni akbar. Ikollhom għafas fejn l-istess terminoloġija tintuża. U biex ikun aktar ċar dwar xinu ma qegħdin jitkellmu fuqu u kif jappoġġaw il xuxin Nħedġu wkoll, speċjalment meta nkunu isna l-eżempju Amerikan, li jkun hemm użu ta' strutturi eżistenti. Dan mhux dejjem possibbli, pereżempju li sitri intużat biex nimlew lakuna, però xi kultant jiddaħlu strutturi ġodda. Meta jkun aktar effiċenti li nużaw strutturi li jkunu jeżistu diġà. Kifet kien hemm ftejm mill-ħuq fuq id-direttiva nies, però waqt l-istudju tagħna rajna li potenzjal għal aktar frammentazzjoni ġella darba l-infurzar tal-liġi ma kienx inkluż eh, fil-proċessi. Dak li test attwali qed jgħid m'iniex ċerta li xadu mhux pubbliku, però sa fejn qed nifhem jien skont is-servizzi tiegħi għadhom ma ġiex inkluż. U aħna nħeġġu dan anke jekk inqisu il-veloċità meħtieġa. Slide li jmiss. Il-regolament Europol kien għadu għat jinħadem u kol meta minna l-istudju, ħna ħedġiġna aċċess għall-informazzjoni għabbażi ta' dak li għalunna l-intervistati. Jina, ist il-test u rajt li jemxu kazijiet eccezjonali fejn huwa possibbli li jisir dan, però dan ħareġ wara tmim l-istudju, ovvjament. Nota finali, aħna identifikajna bħalma għamlu soluzzjoni oħrajn li hemm capability gaps bejn l-istati membri, però biex nifmu fejn qegħdin dawn irridu nkunu aktar serji dwar li nidentifikawhom u nippruvaw naraw kif l-istrumenti jistgħu jelbuhom u mbagħad inkejlu l-progress. Grazzi. Thank you, <clears throat> thank you very much to all of you and uh... Grazzi ħafna il kulħadd. Issa jekk hemm xi mistoqsijiet. Our panel very much. Mr. Boni, please. Yes, Sir Boni. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni. Naħseb li dan huwa hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw jekk se nitkellmu fuq noqqas tal-immunizzazzjoni qegħdin nimxu f'ċerti ċerti affarijiet, per eżempju, d-direttiva nissija pass fid-direzzjoni tajba, pero naħseb li kun utli għalina bħala membri tal-Parlament Ewropew li konna l-ekspertiz ta'kom biex turina li ma oqsma għadhom fjakki li ma dawk l-oqsma fejn hemm lokal titjib. Intom eh, semmejtu kooperazzjoni aħjar bejn Enisa l-Europol u dawk il-gruppi unitajiet speċjali. Huwa importanti li jsir dan ovvjament, però din hija wkoll kwistjoni ta' organizzazzjoni u ġestjoni aħjar tal-qafas. It-tieni punt huwa dan. X'tip ta' bidliet legali għanna bżon. Xuħut minna eh, għalu li għanna bżon ċarrezza legali. Ikun tajjeb kiku jkun aktar informazzjoni dwar dan li huma loqsma fejn naħtiġu dan. U kif nistgħu nindirizzaw il-problemi. Intqalu ukoll li soluzzjonijiet eċċezzjonali għal kwistjoni ta' encryption mhumiex meħtieġa. Jina naħseb li encryption naħtiġuwa eh, f'ħafna qsma, però mill-banda l-oħra bżonn insibu soluzzjoni bilanċata. Forsi għandkom xi proposti dwar dan għaliex jekk aħna qegħdin niddiskutu oqsma bħal dawn bħala MPs qegħdin nibdew battalja Eh, zejra. Nishti eh, nara x'taħsbu intom dwar dan. U forsi jekk u kol tgħidulna x'tip ta' x'tib ta' rabtijiet ma' l-imsaħbin tagħna fil-pajjiżi terzi huma meħtieġa dawn ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerikani dawn ir-rabtiet ġew deskritti, però aħna involuti wkoll ma' sħubiet mal-pajjiżi tal-Vant ukoll. Sħubiet bħal dawn kif nistgħu nitrattawhom? U l-aħħar punt jiena mort nżur l-Enisa u mill-rajt nista' ngħid li il-budget għal Enisa għadu l-istess wara erba snin. Mux se nikkommetti ruħi fuq il-Europol, però probabbli l-istess situazzjoni. Jekk aħna nixtiequ niġġieldu ċiber kriminalità, hemm bżonn qafas legali aktar b'saħħtu, irridu inqisu dak li nixtiequ fil-verità u hemm bżonn ċerti ħiliet biex ningaġġaw nies bil-aqal u biex nħad nipproteġu dawn l-istituzzjonijiet. Issa din it-taqsima li se tibda fiħdan il-Europol mill-ewwel ta' jannar brabta ma' terrorizmu tgħidulna xi ħaġa eh, dwar dejn lesti biex tibdew għax l-ġemad baqa. Grazzi. Thank you, Mr. Puni. Uh, Grazzi ħafna. Jina naqbel mal-punti tijak fuq Enisa. Konten saqsim mistoqsija fuq l-encryption u kol jena. Aħna din il-kwestjoni ġili diskutajnija. Mistoqsija tijaj din. l daqxejn il-kwestjoni ta' Mela li jam s-surboni semmija din, pero meta u taħt li maqqafas se nittolleraw l-encryption. X'taħsbu fuq din? Għaliex hawnhekk hawn l-involviment ukoll potenzjali tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. tal awtoritajiet tal infurzar tal infurzar tal liġi fil-qasam tal-encryption. Fej qegħdin bħalissa ġifieri fir-rigward tal-end-to-end encryption. Għaliex xtaqna wkoll insaqsu kumpanji bħal Microsoft biex jgħidulna fuq l-end-to-end encryption tagħhom. Dak li smajt jiena jikkonferma l-perċezzjoni tiegħi li l-Istati Membri tagħna kienu qegħdin jitqu bqina għaliex jekk hemm qasam li verament jaħtieġ investiment eh, sinifikanti u budget sot ukoll. U anki bħala eh, numru ta' ħaddiema eh, huwa bla dubju dan jekk inqisu kemm kruċjali għas-sigurtà tagħna. Jina ma naħsibx li f'ħafna stati membri hemm il-capacity jew ir-rieda wkoll biex wieħed jinvesti u jagħmel it-tibdiliet meħtieġa jekk ma jkunx hemm sforz supranazzjonali Eh, il-katina b'saħħitha daqs l-aktar ħolqa dajfa wara kollox, din hija problema wkoll fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena xi jimilu kont qiegħda fikla ma l-esperti minn stati membri differenti u l-kumpanniji involuti wkoll fid-dinja digitali eh, involuti wkoll fuq il-ċiberkriminalità huma għalulna kif huma kienu wkoll il-vitmi ta' ġlied intern bejn l eniza u l-Kummissjoni. U dan rigward nixtieq nistaqsi. Semmiet ukoll l-European Defence Agency, aġenzija oħra li suppost għandha wkoll tibda taħdem fuq dan is-suġġett. għaliex rridu naraw ukoll din l-aġenzija wkoll kif se torbot mal-ħidma tal aġenzija l-oħrajn. Tista' telab rwol kruċjali għas sigurta ta' infrastruttura kritika. Fl-aħħar net, jiena kont parti minn delegazzjoni tal-kumitat tagħna li żaret iċ-Ċina dan l-aħħar U ħafna drabi intom semmejtu għaw kol, din it-tip ta' kriminalità xi kultant tkun marbuta l istati aħna manna way Ma naħsibx li ħafna minnkom tafu xi tfisser Huawei, però huwa tfisser iċ-Ċina u Way prosperità, ġifiri prosperità ta' Ċina. kemm mill-gvernijiet tagħna qegħdin jaddu l-kuntratti tagħhom l kumpanniji bħal Huawei li l-opaċità tagħha hija sinifikanti. Aħna l-aradu tagħna nfusna anki bħala riżultat ta' din il-politika stupida ta' austerita li qegħdin inħadnu. Hemm bżonn aktar investimenti għal dawn l-aġenziji. Cecile, did you want to? Cecil xtaqt titkellem intu koll? Grazzi. Jina xtaqt nistaqsi dwar il-kompitu li jmiss se jkollha l-Europol fil-qasam ta' terrorizmu kant komx strumenti legali speċifiċi anke biex tiġġieldu il-hate speech u anki il-reklutaċ ta' nies għal-radikalizzazzjoni. Grazzi, Cecil. Iva, se naddu għal punt 10, iż-żewġ co-rapportez għadhom kif batu li messaċ, hudu naqra paċenzja ieħor. Jiena għandi l aħħar punt xnamel. Kenna inkjesta dwar dan fil-parlament damet ta' dejja madwar sena u rajna li l-konvenzjoni ta' ċiberkriminalità ma tantx kienet qiegħda tintuża sew u l-assistenza legali reċiproka laqas ma edha dejja tajjeb wis. Jiena smajdak li għalli Sorboni ma li sema kwistjoni importanti ħafna din għanna l-nisa li ma tantxija finanzjata sew Anna Gomez passoltu eh, ta' sens ta' urġenza lil dawn l-affarijiet. Darba li jmess meta ċittadini tagħna jissimaw illi hemm il-kontijiet fil-banek per eżempju li qegħdin jitbatlu minn xi hackers. Unbat ħarsu lejna fl-Unjoni Ewropea u l-kom Europol. Intom xamiltu, intom l-akademiċi, intom xpariri tajtuna. Jiġifieri huma fl-aħħar mill-aħħar irrid tweġibit minn għandna se jkunu jriduhom. Skużawna li ma tantx kellna il-ħin illi niddiskutu forse tistgħu tikkommentaw fuq dawk il-punti. Ma tantx għandna ħin imma nibdew eh, bis-Sur Vangamet. Grazzi President fil-qosor ħafna. L-ewwel nett. X'nistgħu nagħmlu? U kif nistgħu nagħmlu liġijiet fl-istati membri kollha l-istess? Għanna pereżempju id-data retention, zamma ta' data u riżultati li għanna mill-attività investigattiva nistgħu nibatuwa l-stat membru imma mhux possibbli li wieħed ikollu permess biex jagħmel eh, jieħu azzjoni bħal din. Anki żamma tad-dejta hija problema. Mbagħad ħaġoħra mhux illi nsibu eh, nistgħu ngħaddu mill-bibta wara biex ngħidu hekk imma l-encryption, l-encryption tidu tifmu li din hija għal sigurtà imma hemm bżonn li din l-informazzjoni taqa' fidejn l-awtoritajiet tal-informazzjoni tal-, -informazzjoni, tal tal-infurzar tal-liġi qabel ma din l-informazzjoni issir encrypted. Nistaw dana namlu f'osma u f'kontesti oħrajn nistaw u koll f'dan il-kontest ukoll. Fu il-kooperazzjoni ma' lema pajjiżi, per eżempju l-Federazzjoni Russa u l-Ukrajina din tkun utla ħafna għaliex xaħut mill-attakki li naraw u anki xaħut mill-kriminali jipruvaw jistaħbew emmek u jafu li Europol mandiġ il-possibilità li tam skambju ta' informazzjoni dwar dan fu il-personal rajna krizi waħda wara l-oħra il-budgets tal-aġenziji s-saxħu xiftit fuq eh, l-immigrazzjoni ħassejna li kienem appoċ qawwi għal u eh, għal ċiberkriminalità għanna 77 membru tal-personal u 17 qed jitħallsu minn eh, budget addizzjonali minn eh, mill budgets normali. Anki fuq id-diskors ta' mibeda ngħidilkom illi mhux qed nibdew minn xejn dan il-ċentru rridu nkomplu nibnuh, nsaħħuħ, u eh, natu appoċ kif qed nagħmlu bħalissa pereżempju eżempju eh, l-investigazzjonijiet li għaddejjin f'Pariġi, inkomplu nsaħħu li għaju. Ma l-lum għar nofsinar nittama illi ikonna l-possibilità li nigzbu personal addizzjonali għaliex inkella ma kunux jistgħu nagħmlu dak kollu li rridu nagħmlu. tikkonfondux uħudu l-ħin li għandkom bżon, għanna ħin. ħagħuħra li rridu najdu hija dwar il-bilanċ tal-bżonnijiet tal-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi u baddak dak li kollu li għandu xaqsam mal-trittijiet fondamentali wa biss jekk aħna jkonna qafas b'saħħtu illi jiggarantixxi id-drittijiet, id-drittijiet tad-difiża, illi jista jkonna infurzar tal-liġi xira fil-qasam tal-kriminalità ċibernetika. Ġifir dinja kwistjoni legali imma anki kwistjoni ta' politika. U naħseb illi naqblu fuq dan il-punt. Umbat, x'jista' jsir? Fir-rapport qed nissuġġerixxu li fuq il-kwistjoni tal-assistenza, ftejmiet ta' assistenza legali reċiproka, hemm lok fif dawn il-ftejmiet għal titjib. Umbat hemm possibilità oħra li hija iktar ambizzjuża illi nieħdu l-IIO, e l-Ordni Ewropew għall-Investigazzjoni, bħala model kampjuna kooperazzjoni ma' settur privat, per eżempju, imman ma' pajizi oħrajn. Biex ikkonna, per eżempju, f'kontesta investigazzjoni transatlantika, bil-garanziji illi ingawdu minnom hawnhekk fl-Ewropa l-Unjoni Ewropea għandha dan il-qafas għalhekk nistgħu nużawh b'mod iktar ambizzjuż. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Joe. Grazzi għal dak il-mistoqsijiet jina sen wieġeb ftit minnhom fir rigward tal-frammentazzjoni u kif nistgħu nindirizzawha mill-istudju tagħna aħna rajna li minkejja l-fatt li kien hemm inizjattivi ta' kwalità għolja minn Enisa u EC3 biex inħedġu il-kooperazzjoni kienem ftit li xejn kooperazzjoni operattiva għallek f'termini ta' sim ta' informazzjoni u tisħiħ ta' kapacitajiet aħna rajna illi memx wiz kontatti u komunikazzjoni bejn il-partijiet tattiċi. U biex niksbu ir-reżiljenza ċibernetika dan ħareċ ukoll minn eh, intervista fuq livell tal-istati membri Eh, li minkejja li dawn jafu fuq l-Eniza għallu li l-kooperazzjoni li kellhom ma l-Eniza kienet ftit li xejn. U dana juri kemem frammentazzjoni fuq livell operattiv. Barra minnek hemm ukoll frammentazzjoni transsettorjali. Eh, L-Aġenzija Ewropea d-Difiża kif għattu aktar kmini taħdem fil-qasam tal-azil għalla volja iċ kriminalità hemm ċertu duplikar bejnietom imma ftit li xejn hemm komunikazzjoni. Il-ftejmiet eh, provizorji diġa intbattu imma l-infurzar tal-liġi tħallew barra għal dak kollu li għandu xaqsam mal sin ta' informazzjoni. U aħna nemnu illi iktar involviment mill partijiet ikkonċernati huwa meħtieġ biex nevitaw li kunem aktar frammentazzjoni. Mbagħad dwar il-ftejmiet ta' assistenza reċiproka rajna li ħafna stati qegħdin jevitaw dan it-trattat u jippreferu ftejmiet bilaterali jew multilaterali Dan jista forsi joffri vantaġġi ma jġib miegħu wkoll żvantaġġi. Ħaġa waħda li rridu nżommu f'moħħna kif għalinna l-kollega aktar kmieni li kwistjonijiet ta' politika legali huma importanti. Imma dawn jeżistu għal kriminalità ċibernetika propju minħabba il-karatteristiċi il tekniċi tagħhom il huma tant differenti mill-kriminalità tradizzjonali u eh, dawn il-teknikalitajiet tal-kriminalità ċibernetika għadhom ma ġewx indirizzati. Jina kemm ritnajt fuq il kommenti tiegħek dwar il- l-Aġenzija Ewropea tad difiża u l-Infrastruttura Kritika naħseb illi l-ETA u l-infrastruttura kritika l-infrastruttura kritika tiġi mħarsa mill-istati membri infusom. Unbat dwar ir-rabta bejn il-pajjiżi u il-kriminali diffiċli li wieħed iwieġeb għal din il-mistoqsija li hemm ħafna spekulazzjoni u kultant il-bażi tal-evidenza għal-melu fid-dokumenti pubbliċi ma tantx hija voluminuża daqskemm forsi wieħed jixtieq. Grazzi ħafna lilkom eh, il-koll kienet diskussjoni ta' sew interessanti, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk. Il-Kumitat Libe għandu track record tajba ħafna f'dan il-qasam. Morna Washington nitkellmu fuq dan l-istess suġġett Żgur li se nerġaw lura għal dan is-suġġett tal kif qalet is-Sinjura Gomez huwa suġġett importanti li interessa ħafna mill-qrib liċ-ċittadini tagħna u li żgur mhux forsi se niġu lura għalih mod strutturali. Naħdmu mal-Europol, etc. Grazzi ħafna. So colleagues, we move quickly to point 10 and I understand. Naddu għal punt numru 10 il-co-rapporteurs għandhom biss xaħġa zaħra xajdunna fuq dan. Roberta? Sur President, jena naf li teħda deċizjoni li tiġi posposta deċizjoni fuq dokumenta ħidma ikonna iktar ħin biex niddiskutu dettalji fil-laqa ta' Shadow Rapporteurs nar il-ħamis li ġej fi Strasbourg u jiena nisab ċerta li ser nesċin nasolvu l-problemi li għadhom hemmhekk. U importanti għalina li nistgħu naqsmu tmien dokumenti eh, ta' ħidma mal-Shadow Rapporteurs. Madana kollu jiena diżappuntata illi għal dik l-okkazjoni jiena kont student group ta' Eh, studenti mill-Università ta' Leven edin hawnhekk issa nirringrazzjom jiena kelli ħafna eh, skambi interessanti qabel il-laqa tagħna u jekk inti taqbel sur President jiena nipproponi illi nerġa' nistieden dan il-grupp biex jerġa' jiġi għall-laqa tal-Komitat Libe fejn id-dokumenti kollha l-oħra se jiġu preżentati. Grazzi et eh, nassumi li qed titkellem għannom ta' Komitnej tnejn Roberta rrid tiżi ħaġa oħra? Osor naqbel ma dak kollu li qalet Cecil lantana mill-bidu ta' dan il-proċess kien li nipruvaw ninvolvu u nsibu konverġenzi bejn il-gruppi politiċi kollha kellna ħsieb li in, in, in żewġ dokumenti llum wieħed dwar il-ġestjoni tal-frontieri u liħor dwar l-implementazzjoni effettiva tal-CEAS iżda għat m'għandniex ftehim li nistgħu niġu hawnhekk u nkunu gburin li rnexxinna nilħu dak il-ftehim u allura nitolbu l-indulġenza tal-kollegi u ta' dan il-kumitat li nkunu nistgħu nerġgħu niġu għal diskussjoni fuq dawn id-dokumenti biżjed konverġenza fiħdan jew across the board tal-politiċi, tal tal-gruppi politiċi kollha u um, dan isir nisperaw eh, qabel uh, l-aħħar ta' din is-sena jiġifieri fil-laqa fil laqgħa fil tal 21 ta' Diċembru. Grazzi. Um, thank you both for your uh, explanation uh, for this and um, obviously we, we will... Grazzi ħafna tal-interventi ta'kom mela nerġaw nkellmukom meta nerġaw niskedaw laqa oħra uh, wara li intom spiegajtu u tajtu l-raġunijiet ta'kom. Jina bħala president ma konċ naf b'dan u niskuza ruħi minn hawnhekk għal dawk il-mistidna illi jinsabu hawnhekk fostna u li kienu ġewwa posta propju għal dan il-punt. Għalek niskuża ruħi mill-ġdid għal min ġi apposta għal dan il-punt. M'għandix dubju li tifmu il-pożizzjoni tar rapporters U issa Iva Lesti biex naddu għal punt numru 11 fuq l-aġenda tagħna tfadal naf li sar il-ħin, pero għanna punti oħra interessanti uh, fuq l-agenda tagħna. L-istudju tal-Unjoni dwar il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-immigrazzjoni. U għanna prezentazzjoni mill-professur Anzi, uh, kien hemm bidla mela Oh, somebody substituted. Just, uh, Dr. Garcia Andrade was yeah. presenting. Sorry. That's what was going on. <laughs> My apologies. So, yeah, um, the presentation... Għadhom kif għaluli li s-senjur, il-professor Philip de Bricker ma setax kien għawek għalek um, e, Dr. Garcia Andrade ser tkun qed tagħmel il prezentazzjoni taħħam. Mm, appuntu dwar studju li ġi kommissjonat dwar eh, approċ holistiku fil-qasam tal-immigrazzjoni. Madana kollu tiser tispiega kollox fiktar dettal mandiġ dubju un bat wara nibdew nieħdu il-mistoqsijiet minnaħa mm, tal-membri. Grazie Grazzi ħafna, Sur President. Huwa unur għalija illi nitkellem u quddiem il-Kumitat Libe fissem it-tim ta' riċerkaturi li kienu responsabbli minn dan l-istudju ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam ta' l-emigrazzjoni. Jekk iġobkom, eh, naraw slide li jmiss. It-tim huwa mamul minni stess u anka mill President Ivan Martin u anka bil mill-membru um, Philippe de Brucker mill-Università Libre de Bruxelles kif ukoll permezz uh, tal-parteċipazzjoni tal-professur uh, Kristina Gortazar mill-Università Pontificia Comillas. Issa, il-sajd li jmissik jġobkom l-ambitu u l-kuntest ta' dan l-studju. Dan l-istudju qed isir wara analiżi tal-istrateġija ġenerali tal-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-azil eh, wara r-rezoluzzjoni ta' 17 ta' Diċembru 2014. L-approċ, l-approċ speċifiku li aħna ħadna jiffoka fuq l-implementazzjoni u l-valutazzjoni tal-AFAS illi jigwida l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-approċ ġenerali dwar l-immigrazzjoni, l-ekim sejaħ GAM dan il-gam ġi inkluż anka fil-approċ tal-istess Unjoni Ewropew tal-Istati Membri, però issa wasal il-waqt illi nibbażaw l-ħidma tagħna fuq implementazzjoni effiċenti, koerenti u bilanċata tal-GAM. L-importanza tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija anzi ġiet amplifikata minħabba l-iżviluppi reċenti assoċjati mal-kriżi tal-immigrazzjoni, b'mod partikolari mal-kriżi tar refuġġjati Fid-dawl ta' din il-kriżi nixtieq nisħaq fuq tlet xejriet li qed taħasbuna. L-ewwel, il-fatt li riammissjoni u l-ġestjoni tal-frontieri bħal donna qed terġa' eh, nerġa' nerġgħu nitkellmu fuqha partikolarment bitħejjija mm, tal-laqa dwar il-Balkani tal-Punent. F'dan u anka fid-dawl tal-pjanta azzjoni ta' kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' Turkija kull ma jmur qed nifmu dan qed naraw dan il-ftejm biss bħala ftejm finanzjarju. U barra minn hekk hemm ukoll xejra oħra li qed ħassibna żieda ta' tħassib ta' sigurtà wara l-avvenimenti traġiċi ta' Pariġi. U anka fi binati oħra. Għalhekk biex nifoka iksa fuq uh, l-istruttura u l-kontenut ta' dan l-istudju. Wara introduzzjoni zaħira li għadni kif għamiltilkom fuq l-sfidi eh, li qed taffaċċa l-qasam tal-immigrazzjoni u l-azil, issa ser inkellimkom dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri f'dan il-qasam. L-ewwel settur jagħmel um, eh, jagħti ħarsa ġenerali lejn it-toolbox l-lodot fil-fat ġew maqsuma skont il-nejta u anka brabta ma' sħubijiet eh, ta' kooperazzjoni, agendi tal-immigrazzjoni, għodot legali bħal per eżempju il-riammissjoni, il-facilità ta' ksib ta' viza u anka ftemi toħra ta' kooperazzjoni u fl-aħħar anka odot ta' kooperazzjoni bħal per eżempju verżjoni ġodda tal- ta' per eżempju l-odot ġodda ta' Frontex, tal-EASO, tal eas barra minnek qed nitkellmu wkoll fuq il odot finanzjarji li huma essenzjali u fundamentali għal kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi minn Digi Defco, Home, u anka l-EAS, e il-fondi tal-EAS e u stħarriġ qasir anka fuq eh, il-kooperazzjoni bilaterali ma' dawn il-pajjiżi minnaħa tal-Istati membri. Fit-tieni sezzjoni għamilna valutazzjoni fuq l-impatt, valutazzjoni tal-impatt tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-asil. L-impatt li inkisbu sabiex wasalna din id-dimensjoni, tin il-konsegwenza tal-odot li jintużaw għal daw l-iskopijiet, id-dimensjoni funzjonali u anka l-sfidi ta' kooperazzjoni għall adozzjoni u l-implementazzjoni, ġifiri id-dimensjoni istituzzjonali. Mbagħad preżentejna wkoll case studies fuq il-Moldova, il-Marokk u Tunizija illi jatuna aktar informazzjoni empirika fuq, uh, fuq dan il-qasam. Set, Tilet sezzjoni hija fil-fatt waħda li tifoka fuq il-konklużjoni principali u rakkomandazzjoni tal-azzjoni fil-ġejjini u fuq dan ser nifoka fil-minuti li ġejjin minħabba nuqqas ta' ħin għad-dispożizzjoni tiegħi se nelabora biss uħut minnhom. Ir-rakkomandazzjonijiet tagħna eh, jorbtu ma xi jorbtu ma dan li ser ngħid issa jiġifieri l-bżonn illi ntejbu l-bilanċ bej il-komponenti differenti tal-ġam GAMM il-GAM l-implementazzjoni eh, mhux qed tikseb biżejjed bilanċ bejn l-erba' eh, pilastri fostom il-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali u anka im uh, eh, il-focus partikolari fuq il-ġestjoni tal-frontieri. Hemm bżonn li ninfurzaw il-miri tagħna ta' assoċjazzjoni minħabba illi attwalment qed narfu biss il-drittijiet tal-immigranti illi qed jirreżjedu b'mod legali fl-Unjoni Ewropea biex insaħħu u niżviluppaw e, pilastru ieħor li jxaqlu attenzjoni l-Unjoni Ewropea tiżviluppa il-pilastru brabta ma' l-azil u l-protezzjoni interna. L-RDPPs jiffokaw fuq il-capacity building u anka fuq id-dimensjoni esterna tal-EASO illi għada sotto sviluppata. Dan l-sbilanċ jitlob ukoll jiġu użati għodot differenti eh, fil-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi għal-kem kull ma jmur dejjem qed tiżdied in-nefqa fuq azzjonijiet fil-qasam tal-immigrazzjoni l-użu tal-fondi, partikolarment jekk nifokaw fuq il-fondi DEFCO u anka l-programm ANEA u l-programmi tematiċi fuq l-azilu l-immigrazzjoni, ċerta waħda l-immigrazzjoni qed tħalli ċerta aspetti mhux żviluppati, jew kella mhux qed jingħataw biżgħet priorità. Barra minn hekk, fl-opinjoni tagħna qed qed ninkludu wkoll il-fond għal l azil u l-immigrazzjoni fil-qasam ta' biex naslu għal dawk il-miri illi huma ta' priorità l-Unjoni Ewropea palma minna bi programmi oħra. Il-lodot finanzjarji iffukaw f'termini finanzjarji fuq eh, il-vant tal-Ewropa u l-pajjiżi tal-Kawkasu isfel u l-Balkani tal-Punent fil-waqt illi fondi oħra saħu fuq il-pajjiżi tal-Mediterran tisfel, il-pajjiżi u l-pajjiżi subsaharjani. Barra minn hekk hemm bżonn illi ninfurzaw l-approċ ta' sħubijiet ma' daw il-pajjiżi terzi, hemm bżonn li ninvolvu l-pajjiżi terzi fid-diżinn u negozjati ta' lodod gam li jisqu fuq aktar parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi, eh, partikolarment minħabba ċerta simil affarijiet simili li jeżistu. Eh, però xorta waħda għadna lura fil- diskussjoni bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi uh, terzi. Hemm bżonn li nsaħħu uh, din isħubija dan inħossu anke fil-qasam tal-mobilità aħna nissuġġerixxu li nżidu il-ftehimiet uh, ta' faċilitazzjoni ta' visas partikolarment meta il-pajjiż uh, ma jkunx jippreżenta riski għal jekk pajjiż jekk persuni ġejjin minnu l-immigranti kunu ġifir ġej minn dak il-pajis partikolari. Barra minn hekk hemm bżonn li nżommu l-impetus tal-rifor, l-impetus u il-pass il-badna fil- fil-ksib ta' reformi. Irridu nifukaw fuq il-pajizi tal-oriġini biex nevitaw negozjati twal iż u naqsu il-pis li qed impoġġu fuq il-pajizi ta' transitu u il-klawsola ta' mm, third country, il-pajizi terzi, trid tiġi applikata biss ma' pajizi ta' transitu importanti. It-tielet, punt iħor importanti Eh, jekk iġobkom ħudun għall-slajd li kellna qabel. Mela, il-punt li jmiss ir-razzjonalizzazzjoni u l-koordinazzjoni eh, mżjuda. Il-dialogi reġjonali fuq l-emigrazzjoni jitolbu illi ikunem razzjonalizzazzjoni u iktar attenzjoni trittinata għall aspetti prattiċi u operattivi f'dik li kooperazzjoni. kooperazzjoni Issa rigward l-odot finanzjarji, hemm numru ta' odot ta' finanzjament mill-qasam tal-affarijiet interni, mill-politika tal-viċinat illi jamlu taj iwiġbu għal ċerta approċċi mm, u fl-istess waqt ukoll iwaslu għal ċerta overlaps. Walek forsi nistaw nissuġġerixxu illi dan il-qafas finanzjarju jiġi simplifikat Mbagħad l-odot politiċi kull ma jmur dejjem huma aktar popolari f'dan il-qasam u dawn jista' jkunu utli biex nibdew il-kooperazzjoni, però minħabba ċerta nuqqasijiet talek imsejħa soft law, aħna qed nikkunsidraw illi għandu bżonn ikun hemm rikors għal għal hard law aktar u hemm bżonn nispeċifikaw id-dettalji tal-kooperazzjoni. Brabt partikolarment biex nħarsu drittijiet ta' dawl emigranti uh, u um, partikolarment fuq isma bħal pereżempju l-integrazzjoni. Millat ta' istituzzjonijiet mbagħad dwar il-pjan ta' koordinazzjoni bejn l-istati membri. Minn banda waħda l-istati membri jisħu illi huma jiġu involuti f'kull aspett. Però mill-istudju tagħna ħareġ illi huma mhux dejjem jiżguraw li l-parteċipazzjoni wara l-programmi um, ehm, GAM eh, huma uh, jkunu sew involuti inkluż fid-dialogu reġjonali l-istati membri ma jkunux bżiet involuti. Barra minn hemm ukoll nuqqas ta' mod kif niżguraw li jkun hemm skambju sistematiku ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-istati membri dwar dak li qed isir fuq livell bilaterali. Dan minkejja il-natura um, ehm, obbligatorja għalhekk ta' min ikun hemm eh, jiġu adottati eh, tiġi adottati leġislazzjoni biex kunem hemm aktar skambju ta' informazzjoni u jista' jkun hemm dibattitu fuq dawn it-tip ta' miżuri u niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni interna wkoll. U għawek irridu niżguraw illi nisqu fuq il-valur miżjud tal-IES e brabta ma' azzjoni bilaterali mal-pajjiżi terzi. Aħna nħossu li tamjin aħna nqisu dawk il-klawsoli ta' kompatibilta li jizguraw li kunem l-implementazzjoni tal-politika ta' return u ikunem arranġamenti formali u informali mal-istati membri u jekk neliminaw dawn il-klawsoli nkunu qed niproċedu u niżguraw illi nisqu fuq il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea fi sħubijiet um, ma' daw il-pajjiżi terzi. U ikunem l-użu kol ta' diversi proġetti illi jinvolvu diversi stati membri, iktar milli proġetti individuali. Issa, inkomplu fuq id-dimensjoni fuq il-kooperazzjoni interistituzzjonali fiħda l-Unjoni Ewropea. Mela, fuq il-koordinazzjoni interistituzzjonali, diversi partijiet interessati jew aħjar il-maġġoranza tagħhom qablu li l-IAS, l-involviment tal-IAS f'din id-dimensjoni esterna trid tissaħħaħ. Però għal dawn l-iskopijiet jew għal dal l-iskop, il-kapaċitajiet tal-IAS ukoll u l-finanzi ukoll iridu jiżdiedu. Mbagħad l-uffiċjali ta' kollegament ukoll dawn iridu jibdew jaħdmu u delegazzjonijiet rridu jibdew jaħdmu fuq il-post biex implementaw il-GAM. Barra minn hekk hemm bżonn ukoll illi nżidu il rwol tal-Parlament Ewropew f'din id-dimensjoni esterna tal-immigrazzjoni u l-ażil bħalma ser naraw iktar qudiem. Fuq il-koordinazzjoni interistituzzjonali aħna nħossu illi hemm bżonn illi nżidu il-koordinazzjoni bej il-prioritajiet tal-diversi DGs involuti, partikolarment DG Home, Defco unir. Dan ikun kompitu importanti għal uh, viċi President u l-Komissarju għoli għal-Viċi President tal-Komissjoni. U dejjem brabta ma dan ir-rwol estern hemm bżonn li anka insaħħu l-istrutturi ta' dawn il-gruppi ta' ħidma ta' livell għoli. Fl-aħħar nett, ir-raba konklużjoni prinċipali Mela, dan jagħmel referenza għal iktar trasparenza għal valutazzjoni aħjar u għal iskrutinju. Problema illi affaċċajna meta konna qed imnabbozzaw dan l-istudju, dan l-istudju, kienu problemi rabta ma' disponibilità tal-informazzjoni u nqas ta' valuta ta' rapporti ta' eżerċizzi ta' valutazzjoni illi xejnu eh, l-affiċenza tal-GAM barra minnek anka fuq distribuzzjoni tal-fondi u eh, il-proġetti stess hemm bżonn illi namlu eżerċizzi um, kultant żmien u biex natikom eżempju ta' dan l-aħħar rapporti ta' valutazzjoni li saru fl-2011 u fil-kas tal-facilitazzjoni tal-vizas saru fl-2009, ġbirem bżon ta' aktar frekwenza. Dwar il-valutazzjoni ta' proġetti ta' implementazzjoni, ta' min mhux biss jiffoka wieħed fuq ir-riżultati tal-proġetti u l-irregolaritajiet fin-nefqa iżda li ninfokaw ukoll fuq l-impatt li kollu il-proġett nifsu u anka fuq l-istess gamm. U aħna nqisu li hemm bżonn illi l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jipprova jipprovdu data ċara u preċiża dwar l-odot ta' gam u per eżempju fil-kas tal-politika tar ritorn ikun hemm bżonn illi imbidlu emenda 862 tal-2011 dwar l-istatistika fuq il-protezzjoni interna u l-immigrazzjoni biex bekk l-istatistika li niprovdu l Eurostat fuq il-politika tar ritorn u l-persuni li kunu ġew ritornati tinkludi um, data preċiża u tisħaq fuq um, protokoll li jitlob li jkun hemm ftehim bilaterali bejn l-istati membru l pajjiż terz biex nifu eżattament li ma għodda tkun qed tiġi użata u li hu l-pajjiż fejn ġew irritornati dawn l-immigranti. Il-valutazzjoni għandha tinkludi, ovvjament, l-impatt ta' fuq il-drittijiet fundamentali tal-persuni, għawek naħseb fuq l-azzjoni esterna tal-Frontex jew għodu toħra tal-GAM u fl-aħħar fl-istudju tagħna wasalna l-konklużjoni illi hemm bżonn illi nistudjaw mezzi ġodda biex nżidu l-rwol tal-Parlament Ewropew fil-qasam tal-iskrutinju u um, rigward l-azil u l-immigrazzjoni. Dan kull ma jmur eh, jitlob illi kunem hemm dibattiti regolari dwar l-isħobijiet tal-RDPPs fuq l-azzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea, dawn kollha jistgħu jgħinu lill parlament Ewropew fil-ħidma tiegħu u barra minn hekk ir-rwol stess tal-Parlament Ewropew f'dawn il-ftehimiet il-facilitazzjoni ta' ftehmid dwar il-viża ma għandhomx jiġu limitati għal proċedura ta' konsens skont artiklu 28 ta' trattat, iżda għandhom jiġu uh, eh, xpurnati anka fil-fazi ta' implementazzjoni ta' daw il-ftehmid u anka rigward l-impatti li dan ikollu fuq l-emigranti. So, allura, dak kollox, naddilkom, u jina l-estalin u ġebxie mistoqsijiet. Għandrati, so, any, um... Mela, mistoqsijiet, kummenti, Cecil Kienge. Nishtiq nirringrazzja rapporter. Jiena naqbel ma' ħafna mill-punti li ġew prezentati permezz ta' din ir-riċerka. Għandi sensiela ta' mistoqsijiet, però il-prezentazzjoni tant kienet tajba li ġejt imwieġba fuq kollox. Naqbel fuq il-fatt li hemm bilanċi fuq id-diversi fatturi, speċjalment għaliex fokajna aktar fuq il-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali. Dan il-punt irridu nenfasizzaw. Il-fat li nsaħħu il-rapport ukoll ta' partenarjat kif ninvolvu aktar il-pajjiżi terzi Forsi wkoll parti li tista' tiġi żviluppata aktar hija dik fuq il-kontroparti tal-istati terzi li semmiet ju titkellem il-kellima l-aħħar punt għal qalbi kien fuq ir-rimpatriju u kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini fir-rigward tar-ritorn. Hawnhekk smajna xi rakkomandazzjonijiet ukoll. Grazie ħafna u naqbel ma dawk il-punti li nsibu fil-dokument, grazzi. Thank you very much. Any, any other comments? Barbara, please. Grazzi ħafna, Barbara. Mikrofonu għal kallim Grazzi għal din il-prezentazzjoni. Xtaqt ngħid li anki jien sibt ħafna punti interessanti u naqbel magħhom ukoll. Jien għandi mistoqsija ta' sustanza x'nagħmel fuq ir-rwol li l-istati membri għandhom f'dan il-qafas. U nistaqsi dan għaliex edha nara li fir-rapport hemm rwol importanti għal Frontex. Ruħol li għalija ma tantxu daqshekk importanti għall-EASO u mbagħad insemmu ħidmiet eh, barranin komuni. Eh, l-azzjoni esterna tal-Unjoni hija xi ħaġa li għadha ma' teżistix, kull pajjiż għandu l-politika tiegħu. M'hemmx azzjoni Ewropea b'xorta ħażina sissa u għal dak li għandu x'jaqsam il-Frontex imbagħad u l-ħidma ta' Frontex fih dan il-gam xtaqt insemmi l-fatt li hemm ftemiet per eżempju bħal dak riċenti bejn 28 pajjiżi, speċjalment eh, l-Greċja, f'temijiet tas-27 ta' Novembru, li fihom il-preżenza tal-Frontex fil-frontieri u anke kooperazzjonijiet eventwal ma' pajjiżi terzi Eh, deċiżjonijiet kienu għaddejn flimkien ma' deċiżjonijiet tal-Istati membri. Ġifiri kien hemm ċerta autonomija għall-Istati membri. Issa però hemm mitra minna naħa ta' Frontex li indbatet l-Istati membri kollha mibota l ministri kollha fejn dawn il-ftemmit kollha taqsim tal-ħidmiet mhumiex rispettati. Ġifiri l-impanji l-impenji mal-Greċja meta l-Greċja aċċettat li kolla l-Frontex fil-frontieri tagħha hawnhekk ma sar xejn. Pożizzjoni li fil-konfront tagħha l-Gvern Grieg wieġeb bil qal li b'kondizzjonijiet bħal dawn il-ftehim ma jistax jaħdem. Ma jistax jaħdem fi frontiera kruċjali tal-Unjoni fl-opinjoni tiegħi ma jistax jaħdem għaliex dawn tal-bit Grigi li kienu ġew mill-qwa mbaġġew miċħuda kienu tal-bit leġittimi ħafna. Nixtieq narax taħseb fuq dawn il-punti. Grazzi, Dr. Andrade. Tixtieq twieġeb. Mikrofon għal-kallima. l-axar mistoqsija ma smajtix għax qaqet nibdel il-lingwi fuq il-konsol. Fuq il-Frontex kienet il-mistoqsija fuq il-hotspots eh, mal-Greċja, ir-ruol iva tal-Frontex fil-Greċja. Eh, l-opinjoni tiegħi fuq ir-ruol li għandu Frontex bdejn l-ideja l-ġdida tal-hotspots u l-assistenza fl-identifikazzjoni, reġistrazzjoni fil-frontiera, speċjalment mal-Greċja u l-Italja, nammaġina li dawn l-affarijiet kollha jkunu jistgħu jgħinu fuq il-kwistjoni ta' relokazzjoni tan-nies. U minnu li l-prezenza tagħhom tidher indispensabbli meta hemm ċerti problemi biex stat membru jindirizza kriżi. Kriżi li e, ipprovajna nwaħlu fil-pajjiżi tal-frontiera, però hija problema komuni din fl-aħħar mill-aħħar. Dak li għamilna fl-istudju tagħna fil-konfront tal-Frontex dak li waslilna mill-analiżi tagħna insomma għalli xaħna fokajna fuq ir-rabtiet ma' pajjiżi terzi ta' Frontex ma' pajjiżi terzi. U naħseb li hemm m'hemmx ċarezza dwar x'inhu jsir hemmhekk u għamilnu li hemm ħafna trasparenza fis-snin riċenti, pereżempju proċessi ta' ħidma ta' Frontex ma' pajjiżi terzi laqas biss kienu pubbliċi fl-modi, però kien hemm din il-politika ta' pubbliċità passiva fi ħdan Frontex. L-Aġenzija ovvjament dejjem jekk ikun hemm talba taħt l-informazzjoni, per jekk ma jkunx hemm talba ma jsir xejn. Fl-opinjoni tiegħi tħassi pewlini fir-rabtijiet tal-Frontex ma' pajjiżi terzi hija dak li Frontex qed tagħmel fil-qafas tal-arranġamenti nazzjonali ma' pajjiżi terzi u din it-tip ta' pubbliċità m'għandniex aħna għaliex il ħidmit ta' Frontex mhumiex trattati internazzjonali huma xi ħaġa amministrattiva biex ikun hemm xi tip ta' kooperazzjoni operattiva, però l-aktar kwistjoni kontroversjoli ta' din il-kooperazzjoni hija l-assa konġunta f'dawn l-ibħra il-ħidma tal-Frontex ma tistax isservi bħala bażi legali għal dawn il-ħidmit konġunti għaliex din mhix kompetenza ta' Frontex fl-eżekuzzjoni tal-kontroll tal-frontieri. Ġifieri għalissa għall-inqas għandna bżonn proċeduri tal-Istati membri. Il-problema hija li m'għandniex dawn l-arranġamenti għall-Istati membri, mhumiex pubbliċi dawn Kwestjoni ta' sigurtà naħseb eh, pajjiżi terzi li għadin jikkoperaw ma' Frontex ma jixtiequx li jippubblikaw dan it-tarif u l-istati membri lanqas. Anki għaliex din hija kwestjoni ta' sigurtà li tgħid ismaħna fejn qegħdin innidu dawn l-operazzjonijiet konġunti u x'tip ta' forma ikollhom. Però naħsbu li trasparenza hija meħtieġa f'dan ir-rigward. Dak li qed tagħmel Frontex meta tikkopera u tipprova tgħin l-istati membri f'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Aħna Din hija kwestjoni ta' responsabilità. Ma nistax ngħidu l-istat membru qed jagħmel il-kontroll għaliex Frontex tkun qed hemmhekk tagħmel ġestjoni tal-ħidma sa ċertu punt. Ma nafx jekk weġibtek xi b'din it-tweġiba. Grazzi però tal-mistoqsija tiegħek. Naqbel miegħek li l-aktar kwistjoni problematika jafitkom il-politika ta' ritorn. Kont sorpriża li nara l-aħħar żviluppi eh, bil-summit tal-Belt Vallet tal-pjantazzjoni tat-Turkija biex naraw kif eh, din il-kwestjoni terġa lura. Aħna kun għadin nitkellmu dwar l-importanza tal-implementazzjoni tal-GAM, GAM bilanċjat, però issa jidher li il-bilanċ teoretiku jgħat jinkiser u koll jekk sammorru lura l-punti marbutin ma' sigurtà, speċjalment minn qegħdin nitkellmu fuq il-kriżi tar refugjati Thank you very much, Dr. Andrade. Thank you very much. And... Grazie ħafna, Dr. Andrade. Rapport interessantissimo. Grazie u koll il-kollegi. Issa punt tnax il-kollega tagħna Gerald Deprej ma setax ikun magħna u allura dan il-punt se jiġi post post. il-kollega li jistena dan il-punt skużawna fuq punt 13 Is-sur De Jong kważi magħna u fil-waqt li nkun qegħdin nistennewh b'mod li tkunu divertiti u b'mod li nkunu nistgħu nispiċċaw aktar kmini u nirbaħu kol mħatra ta' żewġ ewri ma' segretarjat li nagħmel dan qabel il-wasla ta' Sur De Jong se ngħaddi għal punt 14. Dan il-punt huwa huwa rapport tiegħi, jiena rapporter Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-iskambju ta' data awtomatizzata brabta mal-VRD fil ladvija Din hija ħaġa importanti ħafna anke brabta mal-Prum. Punt 14. Prezentazzjoni ta' bozz ta' rapport minna ħatijaj fil laqata 23 ta' Novembru koordinaturi ddeċidew, grazzi ħafna, e, deċidew permezz ta' deħont li E, jgħaddu kollox lil Google, Google mbagħad qabdu lili biex nagħmel dan ir-rapport, anke minħabba l-urġenza tal-data ta' skadenza. Dak li rrid ngħid fuq dan il-punt huwa li kontenti b'dawn il-passi għall-implementazzjoni aħjar ta' deċiżjoni prom bil-iskambju ta' data automatizzat eh, fil-Latvija kollegi jafu li ħafna stati membri mhumiex jiskambjaw il-data tal-vetturi. U din hija kwistjoni importanti għad deċiżjoni prum xi ħaġa serja. L-koordinaturi qablu li jkun hemm kalendarju e, stret biex jintlaħqu l-iskadenzi. Issa hemm deadline ġdida biex jitlasqu l-emendi bl-Ingliż biss u din hija l-14 ta' Diċembru nofsinar. Nar it-tnejn ikun. Il-votazzjoni fil-libe se tkun fil-21 u fil-plenarja fit tnejn ta' frar imbagħad 2016. Nittama laħat ħadd ma jrid jgħid xejn fuq dan. Kulħadd kuntent dan il-punt? U mhux kuntent, insomma, mux l-aħjar kelma din, però jekk xi ħadd għandu xi kumment xi jagħmel le, mhux il-każ. Grazzi ħafna. Mela, rbaħt l-imħatra zewċ ewri dawk jgħid il-President u issa ngħaddu għal punt 13. Għajnuna legali għal suspettati. Delayed in the European arrest warrant proceedings. And we wait with bated breath for uh, Mr. Dion. U qed nistennew l-Sur Dion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 Eh, taħlita ta' għajja, eh, pinno li għallu ġieħ li għandi f'saqajja, imma eh, sa' kemm inti wasalt jiena rnexxi li neħles minn puntiħor fuq l-agenda. U kont se anke intikom id-dati tal-qali mies. Ħantik ċans tiħu postok Tajjeb mela l-punt 13 għajnuna legali għal persuni akkużati jew suspettati li huma mċaħda mill-libertà tagħhom fil-kuntest ta' proċedimenti ta' l-arrest, mandat ta' arrest Ewropew. Rapport eh, importanti ħafna mit-trilogu ħanissimaw minn is-Sur De Jong fuq dan ir-rapporter l-aħħar trilogu sar fit-18 ta' Novembru u issa ħalli narraw eżattament fiex wasanna fuq dan id-dossier. Sur De Jong, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. L-aħħar darba jiena kont negattiv ħafna, issa sempliciment negattiv, jiġifieri sejrin naqra l-aħjar. Le, m'għandix biss saħbarijiet negattivi x'naqsam magħkom. Wara li l-tqajna ma' Shadow Rapporteurs, Kenna laqa mal-Ministru tal-Ġustizzja Olandiż suqbilna li waqt il-Presidenza Olandiża dan il-fajl se naħdmu fuq b'mod serju huwa bil-ħsieb illi jinkisbu riżultati issa ħalli naraw kif se jiżviluppaw in-negozjati mal-intenzjoni qegħda fuq iż-żewġ naħat illi jsir progress s sitxu li ġejjin. Sfortunatament ma stajniex insibu data tajba għal triologu ieħor din is-sena għalhekk se jkollna nistennew sal-bidu ta' jannar jew nofs jannar ikonna trilogu li jmiss taħt presidenza Olandiża sa. Pala approach nistannajt li kemm ma' Shadow Rapporteurs u anke mal-Presidenza tal-Konsil bilna li forsi l-aħjar mod kif naħdmu huwa li nikkonċentraw fuq dak l-artiklu illi eh, jitratta il-persuni mitluba taħt il-mandat il tal-rest Ewropew għax imbagħad il-problema tal-proporzjonalità u il-vantaġġ ta' dan l-approċċ huwa li nistgħu diġà niddiskutu ħafna affarijiet li se jkunu japplikaw b'mod ġenerali anki f'każijiet oħrajn jekk aħna niddeċidu eventualment li napplikaw għal affar is-sitwazzjoni toħrajn ukoll fit trilogu aħna minni ċara li jekk aħna segu dan l-approċ ma jfissirx li l-Parlament qed jieħu xi ħaġa lura mill-pożizzjoni tiegħu fuq l-ambitu tad-direttiva ġifiri maħniex qegħdin inċedu xejn f'dan l-istadju imma lesti li niddiskutu u nistaw nibdew namlu dak l soltu namlu fit trilogu ġifiri namlu proposti ta' testu u naddom il-xurxin u biex nibnu l-fiduċa eh, ma naħseb li dan jista jaħdem favur interessi tal-parlament, aħna qbilna li il-parlament jekk il-koordinaturi japprovaw dan nar it-tnejn e, e, jagħmel evalwazzjoni tal-impatt fuq il-bidliet li aħna qegħdin nipproponu meta mqabbel imqablin mal-test oriġinali tal-Kummissjoni naraw x'se jkun ir-riżultat jekk aħna jekk il-proposta tagħna tiġi adottata b'ħafna fatturi, wieħed jista' jqis l-ispejjeż, imma anki fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem u anki frankar tal-flus għaliex xi kultant meta inti tagħti għajnuna legali fil-bidu ta' proċess tevita li kunem l-affarijiet jiftemu ħażin jew inkella l-persuna akkużata ma tikkooperax għaliex ma jkollix avukat. Unbat ħagħuħra li diskutejna ma' Shadow Rapporteurs illi bilna, imma dan jrid ovvjament jiġi ikkonfermat mid deċiżjoni tal-koordinaturi, hija li nitolbu parir legali, parir informali, għalix opinjoni formali, legali tuħu wisħin, imma ikonna ftit weġibiet informali fuq mistoqsijiet dwar l-ambitu ta' direttiva fuq aċċess għal avukat mod partikolari premessi 27 u 28 għaliex il-presidenza għalet li jaħsbu li skont dawn il-premessi inqas obbligu illi wieħed jipprovdi avukat jew inkella assistenza legali f'każijiet fejn memx il-ċaħda mill-libertà l-persuna konċernata. Waħna rridu li servizzi legali eżaminaw dan il-punt ma naħsbux illi nistgħu naqblu mal-interpretazzjoni tal-presidenza li ġdin ma taqbilx mal-interpretazzjoni tagħna. Imma aħna rridu naħdmu sew u għalhekk se ninvolvu s-servizzi legali. Mbagħad ħaġa oħra ta' natura aktar ġenerali u dana biex nuru illi aħna ma nistgħux nippermettu li konna sitwazzjoni fejn mill-pakket sħiħ u roadmap pa' drittijiet proċedurali naqblu fuq kollox ħlif fuq lajnuna legali. U għalhekk ikun interessanti li s-servizzi legali eh, jeżaminaw b'mod informali għal darbohra xikunu l-konsegwenzi jekk ikun hemm persuna rikjesta eh, fi proċess tal-mandat tal-rest Ewropew u tajt jiena eh, ma natajċ għajnuna legali u l-fat li issem dal-standard Ewropew fuq l-għajnuna legali ma jfissirx illi jena ma nistax nopponi il-mandat tal-rest Ewropew. Dan il-mandat tal-rest Ewropew dejjem ċi implementat bl-ideja li xi darba kien se jkun hemm għal din lajnuna legali, għalhekk dan huwa importanti ħafna li hemm stati membri li jridu uh, jeliminawa din id-direttiva għal kollox. U aħna rridu ngħidu tkun kif tkun din id-direttiva imma se jkollkom bżonn xi ħaġa fuq lajnuna legali, aħna hemm wasanna issa nittama li l-koordinaturi jkun jistgħu jappoġġaw l-approċċ li adottajna aħna Mbagħad se jkun hemm l-evalwazzjoni tal-impatt li se jkun lesa l-aħħar ta' Marzu bidu ta' April għaluli, jiġifieri jaslinna fi żmien tajjeb u eh, forsi l-opinjoni ta' servizzi legali taslinna minna ftit ġemat oħra issa jena qed nistenna illi ikonna diskussjonijiet eh, li nittama se jkunu kostruttivi. Grazie, Sur De Jong jina segwejt ċiftit fuq dan u naf li mux dossier faċli inaugurale kull suċċess waqt il-presidenza olandiza li mux biswa suġġett tekniku u diffiċli imma hemm ukoll diffikultajiet politiċi u kol għalix ħafna pajjiżi il-budget għal din lajnuna legali naqsu ħafna u eh, minħabba fek ħafna Eh, proċedimenti edin fallu. Nawguralek verament kull suċċess illi sal-bidu ta' sena il-ġdida tkunu tistaw tal-uħ. Kollega Signora Cinici tixtieq tintervjeni Katrina. Grazzi. Jina qed nitkellem għannom ta' Birgit Sippel, Għalek se nipprova nitkellem bl-Ingliż. Birgit tiskuza ruħa tal-li ma setax tkun hawnhekk illum, il-Partit Demokratiku Ġermaniż qed ikollu konferenza ordinarja tal-partit f'Berlin imma i tal-bitni li nesprimi l-appoċ sħiħ taħħa għall-approċ tal-rapporter. It-talba ta' evalwazzjoni tal-impatt fuq l-emendi ta' sostanza li għammin naħna u anke li nitolbu s-servizzi legali tagħna għal kjarifiki legali se jippermettulna biex ikkonna argumenti aktar sodi favur il-pożizzjoni tagħna. Għawija kemmi għawija l-pozizjoni tal-Konsil nix inċedu imma għanna nibqaw ninsistu illi l-persuni sospettati u akkużati kollha għandhom jingħataw smih ġust. Grazzi ħafna, ma nafx jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt. Mela dak il-każ grazzi ħafna, Sinjura Young, inawguralek uh, eh, kull suċċess fil-negozjati fit-trilogu naf li il-presidenza il-ġdida u kol se tkun attiva ħafna f'dan il-qasam. Jena diġa sħat fuq l-importanza ta' dan il-dossier eh, mal-presidenza li mis ġifri ejjew ħalli nkunu proattivi. Grazzi ħafna kollegi qabel ma taħarbu lem. Jena għalaqt fuq il- il-punt li kien jirrigwarda li li laqa li mes il-ħamis 14 ta' Deċembru fid-9 nofs fi Strasburg. Jiġifieri se jkollna laqa tal-Komitat fi Strasburg fid-9 u nofs nar il-ħamis 14 ta' Deċembru mbagħad wara il-laqa li mes issir fil-21 u 22 ta' Deċembru għamnek fi Brussell Naħseb illi eżawrejna il-punti kollha fuq l-aġenda tagħna, grazzi ħafna tal-li attendejtu, napprezza ħafna. Mod partikolari nirringrazzja lil dawk kollha li baqgħu hawnhekk mill-bidu tal-aħħar tal-laqa. Saħħa u grazzi.